still kunsill mhux qed fil-pożizzjoni li diskuti l-Kostituzzjoni l-ġdida li ġdada data fl-Ungerija. Grazzi. La parola quindi a... Sa, il-kelma lill kummissarju Redding.